kollegi, għada se jkollna l jum internazzjonali dedikat għat tfajlijiet fit teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Din hija inizjattiva li għandha l-ħsieb li tħeġġeġ in-nisa żgħażagħ biex jaqbdu karriera fl-ambitu tax-xjenza, teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika, oqsma li dejjem qegħdin jespandu. L-Ewropa 29 mara kull 1000 lawreat għandhom lawrea fix-xjenza. Dan meta mqabbel ma' 95 fil-mija 95 eh, fuq 1000 irġiel. Erba' minnhom biss dawn għandhom xogħol f'dan il-qasam. Globalment, in-nisa jokkupaw biss l-24 fil-mija tal-postijiet tax xogħol fil-qasam xjentifiku teknoloġiku u x'aktarx dawn jiffokaw fir-rwoli amministrattivi l-qasma bejn sessi eh, imbagħad tkompli tiżdied aktar ma nitilgħu il fuq fil-ġerarkija. Għana ah, qegħdin nitkellmu anki dwar l-aċċess eh, għall-internet u telefons ċellulari. Il-popolazzjoni tan nies li għandha aċċess għall-internet hija nqas minn dik tal-irġiel fil-mija. u din il-perċentwali b'xorta ħażina żiedet f'dawn l-aħħar snin. Nittama li l-jum tagħna serva ta' spuntu ispirazzjoni biex naħdmu flimkien biex nigarantixxu li n-nisa żgħażagħ tad-dinja kollha ġejjin aħjar. Dan għandu jkun lan tagħna għall iżvilupp sostenibbli tal-ġnus maquda l ħames wieħed li għandu l-ħsieb li jkun hemm ugwarjanza bejn is-sessi anke permezz tat teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Għaldaqstant huwa importanti li naħdmu biex is-sistemi ta' tagħlim tagħna jkunu inklusivi u effiċjenti. Inħeġġu żgħażagħ u l-kumpaniji wkoll biex inaħħu xkiel li hemm u jissaħħu l-kontribut tan-nisa li jaħdmu. Il-ħidma tajba, sinjuri.